Is-sultanok mu ixaw issa, pero nittama li jikorreġu l-informazzjoni. Kollegi, issa għanna starriet u dikjarazzjoniet mill-Konsil u l-Kommissjoni fuq iċ-Ċina u naddi għal Sur Karl Bilt. President, dibattitu iħor il-li u importanti. Is-suġġett huwa Ċina u l-isfond huwa fuq l-iżviluppi importanti f'Sinjang fil-parti tal-punent taċ-Ċina. Jina nafri dawn l-iżviluppi ġew segwiti minn ħafna membri tal-Parlament kif ukoll mill-parlamenti nazzjonali tagħna. Aħna bħala kunsill ispermejna tħassib tagħna fuq il-rapporti li kienem ta' eh, eh, problemi u tlabna eh, għal kontroll fuq il-partijiet kollha u biex nirsolvu situazzjoni fil-paċi sar il-moment biex eh, najdu il-li aħna natu importanza kbira għad drittijiet tal-bnidem u jiddispjaċina u koll mux biss eh, għall-imwiet imma anki għal-distruzzjoni tal-proprietà u tal-affarijiet kollha li rajna u ħana nistaw biss nikkondannaw dawk li huma responsabbli. Nixtieni l-opportunità wkoll biex nagħmel inventarju anki eh, wiesa tal-relazzjonijiet tagħna ma' Ċina, il-pajjiż li ma aħna għandna eh, għandna sensila kbira ta', ta relazzjonijiet komplikati u diffiċli fl-2003 aħna bdejna fil-qafas ta' eh, sħubija strateġika komprensiva u aħna mpenjajna ruħna biex ikun hemm din l-intrapriża eh, ambizzjuża ħafna u dan huwa rifless fir-relazzjoni wiesa eh, li għandna maċina llum. Il-komplessità naturalment wassal anki għal opportunitajiet twassal għall sfidi differenti. Aħna eh, e provajna eh, Eh, b'din relazzjoni niftħuha sa ċertu punt biex inkunu nistgħu niddiskutu sinċerament u apertament il kwistjoni kollha li jista' jkollna l-bażi għal dan id-dialogu huwa l-interess komuni li għandna biex niżviluppaw eh, ir-relazzjoni tagħna u l-interess tagħna fil-paċi globali u fl-istabilità. Aħna dana nimxu leħ bid-dialogu bil-multilateralizmu għandna eh, summits annwali għandna laqat spiss fuq il-livell ta' ministri tal-affarijiet barranin u għanna wkoll eh, dialogu ta' drittijiet tal-bniedem biannuali u bat għanna wkoll dialogu settorjali eh, fuq il-kummerċ naturalment illi hija waħda mill-punti l-iktar importanti u bat għanna dialogi ta' livell li kull sena fuq il-kummerċ u fuq kwistjonijiet ekonomiċi u intkom tafu aħna fl-2007 nidajna negozjati għal, għal eh, ftejm ta' sħubija u kooperazzjoni e, eh, taħt li ta' dejjin, pero għatem potenzjal eh, biex nżidu l-isforzi fuq iż-żewġ naħat f'dawn it-taħdidiet. Aħna għanna interess ċar biex nizviluppaw relazzjoni maċċina fil-kampi kollha, fil-loqsma kollha, u danna xi fisser? Ifisser il-possibilità għal dialogu miftuħ u anki fuq kwistjonijiet fejn il-valuri tagħna jistgħu jkunu diffiċli u dawn jinkludu drittijiet eh, tal bniedem kwestjonijiet tal pjena tal mewt imma anki l-interessi komuni li għanna eh, memx għalfejn fejnajdu eh, kwistjonijiet ta' stabilità finanzjarja globali, kwistjonijiet ta' kif nistaw eh, nafaċaw it-tibdil klimatiku, dawn ma kollha importanti imma u importanti u koll illi e, situazzjoni bid-DPIK, e, situazzjoni fil-Berma, fejn aħna mħazbin ma dak li qed jiġri, però anki e, tasal la situazzjoni fl-Afrika il- il-fat e, il, li e, irridu niproteġġu ir-rotot tal-bahar importanti fil-qarn tal-Afrika. Aħna nixtiequ nisaqgħu nisħu fuq e it li għanna fuq l-izviluppi minna ma jisru fid dettal kolla dettalji kollha xumma dettalji komplikati u nittamaw li nistgħu nirsolvuhom b'mod fil-paċi aħna disponibbli biex nimpenjaw ruħam mal ruħna mal-awtoritajiet eh, ċiniżi eh, fi dialogu fuq dawn il-kwistjonijiet kif ukoll fuq interessi oħrajn li għandna komunement u li għandu bżonn li konna dialogu fuqhom. Grazzi, Kunsil, eh, issa minnaħa tal-Komissjoni, Signora Ashton. Grazzi. Eh, Huwa eh, sinjal tal-import Eh, l-importanza li natu l-importanza strategika ma' ċina li aħna daħalna dan id-dibattitu fi sezzjoni inaugurali ta'kom u jina nilqa l-opportunità li nikontribwixi bi stampa asira tal-perspettiva tal-Kommissjoni eh, fan annom tal-kollega eh, tija Ferrero Valdner li sfortunatament ma stax tkun għax qed tivvjaġġa. Memx għalfejn fakkar konfu l progress kbir li għamilna ma' relazzjonijiet ma' ċina mill-ewwel summit li kellna għaxar snin ilu. Relazzjonijiet ekonomiċi u tal-kummerċ ġew trasformati, il-kuntatti minn bnidem għal bnidem huma ħafna u lum għandna dialogi fuq ħafna kwestjonijiet differenti. Wara l-aħħar summit bejn l-Unjoni Ewropea u Ċina f'Mejju taħdidiet issa qegħdin fuq eh, ftejim ġdid ta' sħubija u kooperazzjoni u mixin sajjeb daw. U nistgħu aħna nużaw il-kontatti ta' livell inklużi il- il-żjara li kien hemm dis-sena eh, mill-Prim Ministru Ċiniż eh, ma' eh, Sur Barroso u anki dialogu ekonomiku u ta' kommerċ mal-Viċi Prim Ministru. Illum qed titkellmu fuq l-isfidi globali, il-kriżi finanzjarja u ekonomika, tibdil klimatiku, anki kwistjonijiet reġjonali. Però fl-istess ħin għandna interessi kbar fi situazzjoni ħdejn iċ-Ċina fejn qed naraw li hemm żviluppi, żviluppi li jħasbuna il-politika li jiftħu l-ekonomija tagħna ħallew ħarġu miljuni ta' nies barra mill-faqar u għamlu progressi kbar lejn l-anijiet importanti tal-millennju. Ta ta ta Pero hemm differenzi kbar fiċ-Ċina bejn reġuni wieħor. Is-saħħa e, e tal-sħubija strateġika tagħna huwa bbażati wkoll fuq e, skambju ta' veduti miftuħ u hemmhekk hemm e, anki diverġenzi. E, Aspetti tal-kummerċ u tad-drittijiet tal-bniedem il-Ċina hija tajjem ta' interess importanti f'dan f'din l-awla. Reċentement aħna sprimejna tassib fuq il-problemi f'Xinjiang, li dispjaċina fuq l-imwiet li kien hemm u nesprimu s-simpatija u l-kondoljanzi għal dawk il-familja affettwati u nitolbu lill-partit kollha li jillimitaw ruħhom u jwaqfu l-atti ta' violenza u nittamaw li situazzjoni tista' tirsolvi ruħha eh, fil-paċi bid-dialogu mingħajr iktar tixrid tad-dem. L-Unjoni Ewropea fiż snin edha tipprova konvinċi l-autoritajiet eh, ta' ċina titkellem fuq it-ħassib tagħna fuq il-minoranzi fiċ-Ċina u li tajt ċin huma l-esperjenzi tagħha li huma ħafna drabi mhumiex sbieħ li kif se jagħmlu biex eh, eh, jisolvu l-diskriminazzjoni, l marginazzjoni Aħna kollha għandna lan ta' ċina miftuħa u trasparenzi li e, tirrispetta e, l-standard ta' drittijiet tal-bnidem u neħdmu fl imkiena għall sfidu biex niksbu dan irridu nkomplu e, ndaħlu ċina fil-komunità internazjonali iktar fil fontu u naħdmu fl-imkien fil-fisħubija fil strategika fl-ispirtu ta' impenn kostruttiv. Grazie. Grazie ħafna, Ashton. Issa għal gruppi politiċi għanna il-kellima l-għolnet fissem il-PPE il-Sur Elmar Brock għal żewġ minuti. Herr President, Herr... Sur President, Sur President tal-Konsil, Kommissarju, kollegi, jidir li illi nista naqbel ma dawk li tkellmu qabli fil-punti principali tagħhom u jeħtieġ ikonna l-politika maċ-Ċina u nkompluha mingħajr ma natakkaw dawn il-bażijiet tax-xogħol qed isir Ovvjament ma rridux nipermettu l-violenza, speċjalment meta nitkellmu dwar id-dimostranti jew kontra id-dimostranti mill-istat. Imma jidher li li jeħtieġ nifmu meta nitkellmu dwar iċ-Ċina illi jekk nitkellmu dwar il-violenza minnaħa ta' stat ċentralizzat jeħtieġ nħarsu lejn eh, pajjiż li huwa multikulturali u dan ifisser li jeħtieġ nifmu li dawn il-problemi se jirrepetu ruħom fil-futur. Jekk nħarsu lejn l-autonomija kulturali, l intuwom iktar ċans illi jistaw jaċċettaw l-identika tagħhom u l-kultura tagħhom dawn huma kondizzjonijiet previ għal stat multietniku li jista' jaħdem u jekk inħarsu lejn iċ-Ċina nindunaw illi tibdiliet azzjonijiet violenti li qed isiru jeħtieġ nifmu. F'dan il-każ biex nassiguraw illi m'għandna l-ebda l-ebda mod naraw ċirkolu vizzjuż illi dina tkompli għal dejjem. U għal daqstant jettieċ illi inħarsu lejn l-Urgurs illi huma minoranza sunni fil-pajjiż u huma l-istess perikoli li jeżistu fit-Tibet. Jekk ma taqbilx mal-moderati, allura dejjem qed jiżdiedu n-numri radikali illi ma jridux jistennew iżjed u jridu jieħdu pożizzjoni radikali u bekk ma jkunx hemm soluzzjoni li tista' tinstab għal żmien fit-tul u għal din ir-raġuni il-gvern ta' ċina jizbalja jekk jitkellem sempliċement ta' terroristi jew li wara plunità tal-istat jew il-qawwiet barranin bħal pereżempju Al-Qaida li qed jaħdmu dwar dan. Dan mhux sijejn biex joħloq il-paċi f'dan il-pajjiż. U m'għandniex naċċettaw pożizzjoni bħal dawn. Grazzi. Grazzi, is-Sir Brock, issa Sir Severin, <clears throat> fissem il-grupp PSD. President, il-poplu ċinis u għandu dritt li jitlobna għaliex il-parlament ipoġġu fis sessjoni ta' mandat ġdid is-sitwazzjoni f'dik il-pajis. U risposta għandha tkun ċara minnaħa tagħna. Dan ir-raġuni għaliex iċ-Ċina importanti ħafna għalina. Dan Iċ-Ċina jimportata ħafna mhux għaliex naħsbu illi r-wol tagħna huwa li li liċ-Ċina u li nimponu l-veduti tagħna eh, fuq problemi interni ta' dan il-pajjiż u kif isolvuhom. U għal din ir-raġuni għaliex l-Ċina hija tant importanti għalina, għal din ir-raġuni aħna jeħtieġ illi nattu attenzjoni kbira għal kull ma jiġri li tista' taffettwa l-istabilità interna ta' dak il-pajjiż. U kull ħaġa li sira li tista' tkun eh, teddida kontra s-sigurtà f'dak il-pajis. U għalek meta naraw da xejn realtà multietnika fil-reġjun ta' Xriangak u il-gruppi eh, li qed ifittxu l-awtonomija dawn il-kuntesti huma kollha sensittivi ħafna u għalhekk jeħtieġ li jkun hemm rispett tal-bridem u rispett tal-minoranzi li tista' twassal għas sigurta kemm għall-minoranza u kemm għall-maġġoranza. Imma id-drittijiet tal-minoranzi ma jistgħux ikun skuża u ma jistax ikun hemm biex jaslu għal politika separatista. Dina hija politika tal-estremisti u blebda mod ma għandna noqtlu e, ma jinpermettu ta' min jikforma parti ta' komunità etnika ta' minoranza. Għalhekk jeħtieġ nitolbu ir-rispett dejjem ta' drittijiet tal-bniedem u rispett tal-minoranzi. Meta nitolbu dan kollu u ċarezza dwar il-dimensjoni estremista, terrorista, il-Parlament Ewropej jeħtieġ joffri l ajnuna tiegħu lil gvern ċiniż biex jistaw jimexxu b'din il-kwistjonijiet u realtajiet diffiċli illi huma wkoll problemi f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea stess. Nitolbu iċ-Ċina illi ma jkunx hemm użu eċċessiv tal-poter aħtiċ ukoll nitolbu il-dawn kollha fid-dinja kollha biex ma jużawx l-istess eh, abbużi u jużaw il-minoranzi biex jaslu għal għanijiet politiċi tagħhom. Grazzi. Grazzi Sur Severin u issa fissem l-alde is-Sir Graham Watson għal żewġ minuti nof, Sur President, din kamra ila tikkritika kritika Repubblika Ċiniża kif tirtatta l-minoranzi il-situazzjoni tal-provinċja ta' Xinjiang eh, eh, soffriet iktar minn kulħadd, speċjalment minn l-okkupazzjoni ta' Turkistan fl-1949. Ir-Repubblika tal-Poplu ma tfittix li tkabbar it terru tagħha, imma l-istorja turi illi Turkistan u Tibet u Taiwan huma taħt il-reġim komunista u dejjem ippruvaw bodewhom taħtom. U għal din ir-raġuni l-Unjoni Ewropea m'għandix E, twarrab l-embargo tal-armi kontra ċina. Meta jirreferi għal reazzjoni għal situazzjoni bħala ġenoċidju hija eżagerazzjoni, imma għal Repubblika tal-Poplu tal-ċina illi aħna nindaħlu fil-affarijiet interni hija ovvjament argument antikwat. fis situazzjoni tal-ekonomija ta' dinja edin fl-Amerika, fl-Indja u fiċ-Ċina jekk id-deċiżjonijiet prinċipali qed isiru bejn Beijing u l Brussell u għalhekk aħna sirna komunità globali unika u mem lebda post din il-komunità illi konna eh, repressjoni mħabba fil-razza, reliġjoni u affarijiet padan. Ma hemmx post għal dan il-fobjas jew l-antisemitizmu u affarijiet padan. Il-fobias ta' ċina jiġu minn dan il-bżon li ħtiġ ikun hemm iktar żgħażagħ li jaħdmu postijiet oħra. L-istess bħal manna nifaċċaw aħna fl-Unjoni Ewropea. Jiena rajt dan meta mortu runċi erba' snin ilu. <coughs> In-nies jiridu politika li jistgħu jiddefendu l-migrazzjoni biex ikollhom it-talbiet ta' leġittimi tal-minoranzi etniċi u jien <coughs> hawnhekk surbilt għandna post għall-Unjoni Ewropea. Pala demokraziji jettix tassiguraw illi permettu illi kunem self-government fil-pajizi u jiddeterminaw ruħom kif iridu huma. Speċjalment fil demokraziji pal Spanja u l-Ungerija. Dawn il-popli li staw jiexu bl-istess mod kif juru Taiwan u Hong Kong biex jistaw jitlaħlu kien mod politiku matul u jekk jistaw jizvilupaw il-politika li bħal per Erasmus Mundus, il-politika li diġa semmew mill-Kommissarju biex tibdil ta' persuni u jiena konvint li l-Unjoni Ewropea tikollha rwol importanti biex nwassal iċ-Ċina għal dawn l-għanijiet. Grazzi, Sur Watson, issa fissem il-grupp tal-ħodor u tal-għale, is-Sur Trufel, Sur President, Kommissarju, President tal-Kunsil. Jinn kondenna l-violenza minn naħat, naħat, kemm minn naħat tal-ħan ċajis u kol minn Riggers. U jiddispeċini ħafna illi eh, kejrem vittmi innoċenti f'dawn is situazzjoniet Il-Wilders jofformaw 9 miljon persuna u ma' minoranza kienem noqas serju ta' politika favur il-minoranzi memx soċjetà omogenea kif eh, diġa semmet u fil-żora tal-ida l-autonomija eh, memx determinazzjoni anke jekk dawn ir-reġunijiet eh, qed jgħid kif jgħidu huma għandhom eh, drittijiet soċjali tassew, dan mu veru xejn. Ir-reġim fiċ-Ċina jirrepeti kontinuament li huma qed ifittxu eh, jmorru kontra separatisti kriminali. Kull min qed jippromovi demokrazija u libertà ta' drittijiet qed jiġi konsidrat illi eh, bħala dissident u separatist. Senjuri, in-nies jeħtieġ jifmu illi nagħtu garanzija għad drittijiet tal-minoranzi bekk biss jista' jkollna l-paċi għax jekk għandna drittijiet indas nistgħu naslu għal żvilupp paċifiku fiċ-Ċina u li ċina tkun aċċettata fid-dinja kollha kemm hija fl-aħħar punt importanti li nixtieq ngħid lill presidenza Svediża huwa tassew veru illi għanna interess għal għanna għax għanna partnership strategiku ma' ċina imħabba fil-politika ġenerali barranija imma ma nistawx ninjoraw id-dittijiet umani dwar dan u ma nistawx nifu li nikritikaw dawn is-sitwazzjoni ta' kontra il-drittijiet tal-minem għal raġunijiet strateġiċi imma il-politika tagħna jeħtieġ tiddaħħal ukoll dwar il-kwistjonijiet tal-attakki kontra l-minoranzi u kontra d-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna, Sinjura Truppel, u issa <clears throat> fisem l-ICR is-sur Tanok għal-minuta u nofs. Eda situazzjoni diffiċli f'ħafna pajis enormi dan ir-reġjoni. Huma ħafna minnhom huma Islamisti, imma xi parti minn din il-popolazzjoni qed ikunu iktar radikali, qed ikunu e, influenzati mit-terroristi u mill-Al-Qaida. Iċ-Ċina hija preoccupata minn din teddida tat-terrorizmu. U fil-fatt ikkonvinċejt il kunsill biex ma jkunx hemm dan il-front ta' liberazzjoni tliet snin ilu. Il-dominanza fil-ħan mit-taħta ċina m'għandix ikun użat bħala skuża kontra dawn il-minoranzi u tasal u koll sa violenza anke fil-Guantanamo Bay u ħafna minnom kienu għet ikunu ċinizi għal dan. ħafna huma preoccupati bis situazzjoni fiċ-Ċina dwar id-drittijiet tal bnidem u jiena wkoll preokkupat dwar is-sitwazzjoni ta' Taiwan. Imma hemm dejjem il-politika ta' Ċina waħda u għalhekk it-Taiwan u it tibet huma parti mill-Ċina kolla kemmi mannix blebna mod nara natu appoċ illi il-provinċja ta' Xinjiang se titwarrab minn Ċina. Hemm kol il-partners Musulmani bħal Saddam fil u fu kol fl-Afrika u naf li er- il-Prim Ministru ta' Turkija Erdogan semma il-ġenoċidju li di kważi ċajta li tiġi minn dan il-persuna illi hemm tant ġenoċidju f'pajjiżu stess U hija ħaġa ta' ipokrisija, speċjalment meta tqis kif it-Turkija titratta il-minoranzi fit-Turkija, speċjalment il-Kurdi fin-naħa tal-vant tat-Turkija. Tanok, eh, Grazzi Sur Tanok. Issa fissem eh, il-EFD is-Sur Belder. Ja, dankjewel meneer de voorzitter. Grazie, president ġewwa u barra minn Xinjiang smajna illi kienem situazzjoni ta' allarm u rajna ġliet imdemmi u zida fil-situazzjoni drammatika li teżisti hemmhekk u d-dimensjoni reliġjuża barra minn hekk hemm ukoll id-dimensjoni etnika. U rajna illi l-popolazzjoni indiġena nisranija Fittex li taħdem għal-libertà u demokrazija f'Xinxan u l-autoritajiet ċiniżi mhumiex qed jaċċettaw din is-sitwazzjoni. Anzi, qed jaraw kif iwaqfu b'mod repressiv u bil-vjolenza. U qed jiġeluhom jalqu u fil-fatt kien hemm insara li ġew arrestati erba' minnhom daħluhom ġo post mistur u issa huma mitlufa ħadd ma edin qegħdin u għalhekk nitlob il-presidenza illi jitolbu l-awtoritajiet ċiniżi li jkun hemm libertà ta' reliġjon għal kulħadd u nispera hawnhekk illi aħna nkunu nistgħu b'ċertu mod nikkonsidraw situazzjoni ta' dawk il-ċknejjes il, il insara, għax dak li jridu huwa sempliċement li jgħixu b'armonija fis-soċjetà tagħhom. Grazzi Sur Belder. Issa naddu għal kellim li jmiss individuali nibdew għal żewġ minuti is-Sinjura Andrikieni. Mr. President, no... Sur President, Kommissarju, il-violenza ħant mijiet maqtulin jew minweġġa dawn huma r-rapporti li nirċievu f'dawn il-ġranet. Għalhekk fil-provinċja ta' Xinjiang kien hemm internet blokkata għal dejjem u meta nikkonsidraw dak li ġara fil-Baklestija u l-iżviluppi li kien hemm fil takistan tal-Vant jettiex naraw daqsxejn illi iċ-Ċina jirrevedu l-politika tagħhom dwar dan. Il-messagġi li natat mill-poplu huwa għadak il-sitwazzjoni m'aħadmux u għalhekk il-gvern Ċiniż jeħtieġ jifhem u jfitte soluzzjoni dwar dan. Il-popolazzjoni ta' 8 miljuni fir-reġjun ilhom igerdru dwar kif jiġu trattati mill-gvern ċentrali Ċiniż u dejjem qed jiżdiedu l-attakki razzisti kontrihom. U mhux qed jipproteġuhom kontra dawn l-attakki ta' violenza is-sitwazzjoni tal-kunċett li tintuża li hija kontroversjali min-naħa tal-gvern Ċiniż li ġustifikaw l-azzjoni tagħhom hija sempliċement eh, ma tagħmilx sens. Il-fatt illi l-President Hinċaw kellu iwarrab il-parteċipazzjoni tiegħu fil-Italja fil-laqa tal-G8 biex jerġa' lura l ċiċina mħabba f'dawn il-kwistjonijiet mhijiex mhuwiex partikolari f'wahdu kollu kemm hu. U għalhekk jeħtieġ illi naraw dan illi dan jazzjoni azzjoni maquda min-naħa tal-awtorità ċiniżi biex iwaqfu għal kollox kull tip ta' eh, oppożizzjoni għal din is-sitwazzjoni u għalek nati l-appoċ sħiħ tiegħi għal dak li semma l-President illi ikunem eh, talba l-gvern biex jirrispettaw l-informazzjoni f'dik reġjun u koll id-dritt illi kistaw jimxu u jamlu progress b'mod paċifiku. Grazzi. Ġadiju libta, ikirija. Grazzi ħafna, l-kellim li mis u deka jizar għal żewġ minuti. Est sévèrement réprimé par le gouvernement chinois. Il-provinċa ta' Xinjiang ġiet eh, quta ħafna minħabba l autoritajiet Ċiniżi. Kien hemm ħafna mwiet iżda qatt hemm tixrid ta' dem. Iċ-Ċina lek qed titlaq qed tidħol f'kunflitt etniku bejn il-minoranzi. Iżda jidher li huwa riżultat tal-politika tagħhom fil-provinċja. Għalhekk huwa diffiċli ħafna li jkun hemm kontroll ta' dak li qed jiġri ir-reġuni qed jinħabtu wiċċhom ma' riżorsi naturali u hija importanti ħafna l-futur tal-Ċina. Iżda hija magħmula minn ħafna gruppi differenti miċ-Ċina li jagħmlu ħafna eh, li jagħmlu 15% mill-popolazzjoni taċ-Ċina. U għalhekk hemm diskriminazzjoni kontrihom vizavi dawn l-minoranzi etniċi. Issa żdiedet mit-tmeninijiet u għalhekk fil- eh, traġedja, fil-dawn ta' traġedja tal-11 ta' settembru rridu naraw li nġildu kontra l estremiżmu reliġjuż. Fl-1999 Amnesty nidit allarm wara din il-politika ta' nuqqas ta' violenza din fallit u issa rridu nsibu modi differenti sabiex ikun hemm iż-żamma tal-identità ta' dawn il-minoranzi. Iċ-Ċina ma tistax tkompli tmur lil ilm il-koeżjoni permessa daw tixrid ta' dem. Hija marbuta li tħares il-minoranzi il-Kostituzzjoni kif ukoll il-liġi fuq l-autonomija reġjonali tal-1984 għandhom jiġu mħarsa. Għalhekk iridu nikkundannaw it-takkis u nitolbu biex dawk li ġew miżmuma jiġu rilaxxati. Le dan ikompli jkabbar il-problema, anzi rridu nifakru l-pajis li rrid taħares l-pajis u stess, l-ċittadini stess. il riskju huwa li għandhom ħafna riski fil-dawl tal-komunità internazzjonali u rridu nisqu dan grazzi għall presidenza zvediza. U Kirjus Poreba ja namis lepto. Is-sur Poreba minuta u nofs. Grazzi, sur President. Il-mod kif il-protesti ġew eh, mistura ġow maksa fil-Xinjiang juri in-natura tal-awtoritajiet li jinsabu fiċ-Ċina. Minn tal-inqas 180 persuna inqatlu, 160 indarbu. Għalhekk il-Parlament Ewropew għandu jikkundanna dawn l-atti dawn l-azzjonijiet u rridu niftakru li s-seta tal-istat ġiet intużata sabiex takkes l-oħrajn. Aħna minħatana fl-Ewropa li hija bażata fuq il-valuri nsara rridu niftakru il-komunitajiet kristjani jeżistu madwar id-dinja minn minoranza kristjana fiċ-Ċina u din tfisser 30 miljun ruħ. Għal daqstant, rridu niftakru li dawn in-nies qed jiġu persegwitati, torturati, maqtula mill-awtoritajiet komunisti fiċ-Ċina. Reġim ċinis huwa konxu mill-fatt li l-fidi kristjana hija marbuta mal ħelsien u għalhekk iridu jaksuha. Madanakollu l-numru ta' dawk li jemnu qed jiżdied kull sena. L-awtoritajiet Ċiniżi għandhom jifmu li ċina se ssir aktar moderna jekk hija stess tibda tipproteġi t-toleranza u l ħelsien Grazzi sur posil ta' żewġ minuti. President, il-dibattitu tal-lum juri għal darboħra li l-Konsil u għal-Pundajjef tal-Unjoni Ewropea. Din il-Kamra adottat pożizzjoni ċara ħafna fir rigward id-drittijiet tal-bniedem. Il-Kummissjoni f'dan ir-rigward kienet ċara wkoll. Kull ma smajna mill-Kunsill minnaħa l-oħra hija li ż-żewġ partijiet qed jiġu kundannati għall atti ta' violenza Ovvjament il-vjolanza għandha tiġi kundannata. Nistgħu nagħmlu paragun fejn hemm dittatura komunista li ma talmet xejn mill-massakru tal-pjazza ta' Tiananmen u għal dal-boħra edha takkes in-nies u ċittadini huma medda mill-politika ta' tpaċija. Irridu nħarsu lejn dawn istqarrijiet ta' propaganda ta' ċina li mhux qegħdin jiġu investigati minn ħadd mod internazzjonali. Hawnhekk nistgħu nikkundannaw is-separatiżmu iżda jekk inti qed tipprova taħrab minn dar li tkun qed taqbad li tkun qed tiġi mqabda, allura jekk inti jekk tkun miżmum bil-ħabs b'mod inġust u qed tipprova tinħeles din mhix separatiżmu. Din hija rrieda li wieħed jgħix U jekk l-ispazju jenata l-Lugurs fiċ-Ċina biex jgħixu b'mod indipendenti, biex jgħixu b'mod paċifiku fid-dar tagħhom stess, ma jkunx hemm separatiżmu. U dan huwa l-unika metodu biex nwaqfu s-separatiżmu. Lugurs huma minoranza huma iżar minn numru mill-ħan fiċ-Ċina. Rajna ġustifikazzjoni għal mod kif eh, huma trattati, tiġu trattati għax huma żgħar fin-numru, ma naħsibx. Għalhekk hija dmir, nħos li huwa dmir fil- eh, li jina li nippreżentaw il-kongress ta' Ugur u nkunu attivi fil-kundanna tagħna. Aħna gburin mill-fatt li aħna l-leħen tal-Helsin u l-vuċi għall-Europa eh, palissa aħna ħankunu ċ-ċentru tal-moviment biex neħelsu l-ugur u bekk l-ugur kun jistaw jgawdu minn dan. Grazzi, signora Gebhardt, tal żewġ minuti. Grazzi, sur President, kollegi. Hemm ħaġa li rridu ngħidu fiċ-ċar. Din hija li fiċ-Ċina hemm sistema waħda u ma rridux li jkun hemm separatiżmu. Aħna nirrispettaw iċ-Ċina iżda dan ma jfissirx li s-sistema ta' ċina u l-laqda ta' ċina issa eh, tkisret. Jek joġobkom zommu eh, silenzju għamwara u jek joġobkom jisimawni. Tajt il-kellima. Aħna nirrispettaw is-sistema ta' għaqda fiċ-Ċina, iżda da ma jfissirx li l-pluralizmu ta' ċittadini ta' Ċina m'għandix tiġi rispettata. U għawek aħna għedin sejħu propju għal dan bħala demokratiċi soċjali. Aħna rridu li drittijiet ta' ċittadini, drittijiet tal-bniedem, kif ukoll libertajiet ġenerali jkunu rrispettati fiċ-Ċina. rridu li l-ġurnalisti jkunu jistgħu joperaw, jaħdmu b'mod ħieles biex bekk ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Dik hija propju dak li rridu. U rrid ngħid fiċ-ċar lill kollegi tagħna fiċ-Ċina li dak li rridu minn għandhom huwa li hija xi ħaġa eh, fundamentali hawnhekk fl-Ewropa li d-drittijiet ikunu universali anke fiċ-Ċina ġifieri. Il-politiċi qegħdin jgħidu jtennu li eh, għanna nħallu għattini pass id-drittijiet tal-bnidem. Dan mandux ikun il-kas, irridu nitrattaw dawn l-affarijiet mill-ewwel un mbagħad jista' jkollna drittijiet soċjali. Ma naħsibx li nistgħu nisseparaw dan il-għan u għalhekk fuq il-punt liħor minn dak li jintiet eh, huwa li aħna nistgħu nkomplu naħdmu fil-relazzjoni fil ta' kummerċ u dik hija ta' interess għalina. Dik miex il-punt di vista li aħna rridu, iżda aħna rridu li nimxu mal-modija li eh, wittiet il-Kummissjoni biex ikun hemm il-bażi għax-xogħol biex bekk nkunu nistgħu nsejsu x-xogħol tagħna fuq kooperazzjoni tajba. Hemm kooperazzjoni tajba dak huwa ċar iżda mhux fuq kull bażi. Iżda rridu nkunu msejsa propju fuq dinjità umana. Grazzi. Jux eh, deva jena l-to. Is-sur dejda l-minuta. Sur President, nixtieq nifraħ lis sur Bilt għal diskors eh, meqjus sow nemmen li l-ġnus maquda edha tirrikonoxxi dan il-fatt u għalhekk il-vjolenza għandha tkun imċaħda u imwaqfam fid-dinja tkun fl-Sri Lanka, fl-Indonezja, fl sri lanka fl indonezja fi Spanja u anke fi ċina, kullimkien. Jiena jiddispjaċina li ċ-Ċina eh, hija importanti iżda 164 inqatlu u eh, iktar minn 1000 indarbu. Dawk li ġew maqtula fir-rawixti eh, kienu 160 186 mill-reġun ta' ħan. Għalhekk ma rridux nħeġġu dan dawn l-azzjonijiet u għandhom jiġu imres għalejn il-qorti internazzjonali. Aħna nejxu f'dinja zaħira rridu nejxu fl-imkien u l-Unjoni Ewropea hija eżempju ta' dan. Għalhekk is-separatizmu madwar id-dinja hija kontra l-ispirtu tal-Unjoni Ewropea. Ma nistgħux naqdu l-Ewropa f'darna u nippermettu il-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 Grazzi. Il-kwistjoni hija fejn insabu bħalissa. Ħankunu qegħdin naqbżu għad-drittijiet ta' Ċina, Taiwan, għall-Ugurs, ħan naqbżu għad-drittijiet tal-Ugurs, jew qegħdin nħarsu li nappoġġaw l-iktar rotta faċli għall kummerċ Qegħdin nitkellmu dwar il-żamma eh, tal-kultura u tal-ħelsin, xanna għal xi xanna naqbżu. Għal min għanna naqbżu? Jekk nħarsu lejn l-istorja tal-pajizi ta' ċentru tal-Europa, tal-Levant tal-Europa kien hemm dittaturi, kien hemm ħafna nies li tpoġġew il-ħabs u għalhekk fejn ħan naġixxu aħna. Fejn ħan naslu, ħan nitkellmu dwar awtonomija ġenwina, ħan nitkellmu dwar takkis, ħan nitkellmu dwar eh, għajxin differenti, għedin nitkelmu dwar stennijiet differenti, rridu nħarsu lejn il-ħelsin u rridu nħarsu lejn id-dritt ta' determinazzjoni ta' nis. Nħar jina fl-opinjoni tiegħi naħseb li ċari ċara u nittama li l-affarijiet ikunu ċari għal kollegu wkoll. Aħna rridu nkunu ta' eżempju fil-rigward id-drittijiet u l-libertajiet eh, tal-bniedem fl-awtonomija u rridu nkunu kapaċi nkunu ta' eżempju fiħdan l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri kollha. Grazzi. il kellem li jmiss, jek jozbu? Dank u għal, voorzitter. Ehm, Grazzi, President. Dak li nishtiq ngħid huwa li jiena smajt l-introduzzjoni ta' stqarrijiet tal-Kunsill u l-Kummissjoni u ma smajtx il-kelma Ujgur. U qegħdin nitkellmu dwar l-Ujgur illum. lum irja importanti li l-Unjoni Ewropea taqbes drittijiet favur drittijiet tal ta' dawn in-nies u għad dritt ta' dimostrazzjoni per eżempju. Qegħdin naraw li dawn il-drittijiet qed jidin jiġu mċaħda qed ikun hemm takkis sħiħ u allura er-, rridu nitkellmu dwar ħafna parti importanti iżda nixtieq nisma' mill-Kummissjoni. Għandkom xi azzjonijiet tanġibbli fil-żmien immedjat? Grazzi. Kirjus e, Butihofer jena lepto. Is-Sur Butihof għal minuta. Herr President, vielen Dank. Äh, Sur President, grazzi tal-li għadejt il-kelma. Aħna tikonna din id-diskussjoni fuq il-bażi tal-universalità ta' dritti tal-bniedem, iżda wkoll fuq il-bażi tal-ħtieġa li konna sħubiji globali. Kenna nitkellmu dwar soċjetà li tgħix f'armonija dan huwa l-każ ta' reġim fiċ-Ċina, iżda jmur mill-inlem minn dan hija x-xewqa kbira tal-ċittadini taċ-Ċina. Din mhix l-istess ħaġa bħal tneħħija ta' tmexxija awtoritarja. Jiena naħseb li għandna nejnu li ċittadini taċ-Ċina sabiex ikollhom soċjetà eh, li tgħix fl-armonija rridu nappoġġawhom. Fis-sħubija rridu nitkellmu ċar aħna rridu ngħidu l-kelma wiga għax inkella jekk ma nkunux qegħdin nitkellmu ċar, li nitkellmu ċar tkun kompletament differenti mal-konfrontazzjoni. U naħseb li jissa nixtieq ngħid dwar kelma dwar dak li qal sur Posselt, tkellem dwar is-separatiżmu, naf li inti eh, taf xi ħaġa dwar dan u l-parti tiegħek jaf xi ħaġa dwar dan, iżda jiena naħseb li għandna nsegwu il-klim ta' Sur Brooks meta nitkellmu dwar politika unika ta' Ċina. Nitkellem li jmissa minuta. Thank you very much, President. Grazzi ħafna, Sur President. Ikun importanti, zbal kbir jekk nimpoġġu l-istess keffa l ċina bħalma issa qed nitkellmu dwar il-ram. Aħna għandna relazzjoni tajba ma' ċina u għalhekk irridu nqogħdu bir-reqqa billi nitkellmu dwar diskussjonijiet frumċi. Dawn huma bbażati fuq il-fatti u għalhekk l-inċident li ġara fil-5 ta' Ġulaj fta' Lulju kellu x'jaqsam mal-popolazzjoni Han minnaħa tal-Wiga fiċ-Ċina. Nafu li fil wiga fil-provinċja ta' Xinjiang fiċ-Ċina huma Iżlamiċi u għalhekk dan wassal għall attakk violenti ta' li wassal għal 137 mewta ta' ċittadini ċiniżi, ġifiri il-gvern ċiniż b'mod ċira fl-opinjoni tiegħi poġġa l-forzi tal-ordni u pulizija biex waqfu l-vjolenza u waqfu l-attakki mill-popolazzjoni ħan fuq il-wiga. Xet nistennew li, li dawn jagħmlu għalhekk rridu nibbażaw il-kritika tagħna fuq il-fatti u mhux nieħdu pożizzjoni inġusta kontra ċ-Ċiniżi. Grazie. And finally, Ms. Uh, Lösing for one minute. Sir Lösing għal minuta. Dass der Konflikt hier doch sehr einseitig, sehr oft... Jena naħseb li l-konflitt huwa pinġi mod parzjali ħafna. F'dan il-każ aħna qegħdin nitkellmu dwar attakki li jitwaslu mill-Ugurs fuq il-ħan Ċiniżi u għalhekk jien nixtieq ngħid il-parti tiegħi li eh, għandu sfond razzista. Jien per eżempju rajt intervista ta' persuna ugur minn eh, intervistatur Ewropew u jatkellem tkellem dwar jatkellem dwar mm, li hija minn persuna ta' karnaġon eh, safranija din tur ir dan dan ukoll juri li huma għandhom il-permess li pratikaw it-twemmin tagħhom u dan iwassal għal ejra għalhekk għandna nħarsu b'mod eh, ġust bil-perspettiva tajba għaliex l-affarijiet jistgħu jkunu differenti minn kif jidru fil-ewwel ħarsa. Irridu nkunu kawti meta nieħdu pożizzjoni waħdanija, għandna nappoġġaw iċ-Ċiniżi u nsolvu l-problema il-problemi tagħhom u ngħinuhom isolvu l-problemi tagħhom. L-approċ li qed nieħdu f'din il-Kamra naħseb li mhux wieħed ġust għax huwa minnu li l-Gvern Ċiniż għamel żbalji fil-politika tiegħu rigward il-minoranzi etniċi hemm loka titjib iżda għandna ngħinuhom. Għandna bżonn kooperazzjoni iżda eh, għandu jkun hemm kooperazzjoni minkejja l-kritika li nagħmluhom. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi għal Sur Bild fisem il-Kunsill. Thank you, Mr. President. I, I think the, um, the breadth of this debate has really Dan id-dibattitu wera l-komplessità tal-kwistjonijiet li għanna qoddimna. Dak li ġindirizzat illum huma kwistjonijiet li jmorru sistema differenti li għandha ċina. L-importanza li aħna natu l-drittijiet tal-bniedem u l-ħtieġa li nejnu li ċina tiżviluppa fid-direzzjoni ta' soċjetà aktar li tgħix farmanija li tħares id-drittijiet tal-bniedem. Hemm problema memuża mal-drittijiet eh, tal-minoranzi, problemi eżistenti fiċ-Ċina. Iżda dawn huma kemm xejn uniċi meta mqabla maqbija tad-dinja. Iżda f'dawn żmien reċenti il-vjolenza etnika li eh, rajna fit-toroq tal- Eh, ħan juri li għanna dejjem kondannaw il-violenza etnika. Rridu niwaslu rekonċiljazzjoni bazata fuq ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem nafu mill-istorja tagħna il-komplessità ta' dawn il kustjonijiet partikolari. Is-sur Brutelov tkellem dwar il-kunċett ta' soċjetà li tgħix fl-armonija. Il-koll irridu niżviluppaw u ngħixu f'dawn is-soċjetajiet u b'mod ċar irridu naraw aħna x'nistgħu nagħmlu biex bekk nkunu nistgħu ngħinu li ċina tiżviluppa f'din id-direzzjoni soċjetà li tkun imħarsa bħala armonjuża minn kull wieħed u waħda mill-ċittadini ta' ċina. Għadhom ma waslux hemmhekk hemm soċjetajiet li waslu iżda dan huwa ovvju. Nixtieq ngħid ukoll li fl-istqarrija introduttiva li għamel is-Sur Soverin u tas-Sur Watson rajt ħafna erf li kienem fil-istqarri u dawn ħaj nimxu l-qoddim ma' relazzjoni importanti li għanna maċċina u biex nifmu koll il-komplessità ta' din ir-relazzjoni fid-dimensjoni kollha tagħha. Grazzi.